Okay, that's quite useful. Mela, l-odwa tajba. Għadhom kif għaluli mill-lum il-qoddim il-listi tal-votazzjoni jkunu fuq il-website biex bekk eh, persuni barra minn din is-sala jkunu jistgħu jarawhom. Jina fil-li fi żmien imbagħad hemm żmien imbagħad jibatuhom lill-membri u jkun hemm diskussjoni fuq emenda individwali tkun x'qiegħda fil postezat per pereżempju. eżempju Iġviri l-imsieħba kollha interessati jkollhom ċans bekk jikkummentaw fuq ix qegħdin nivvutaw anka jkollna xi ordni tekniku. U ngħinu wkoll fit-trasparenza li ħaġa tajba, grazzi l-odwa tajba il kulħat nerġanajt, għan nibdew minnu fieħ dal-ħodu, bl-opinjoni miksuba minn dita Xerenozova fuq l-impatt estern tal-politika kommerċjali u tal-investiment tal-Unjoni Ewropea fuq l-inizjattivi pubbliċi privati f'pajjiżi barra l-Unjoni. Dita Xerenozova mill-alde. Ilja rapporter grazzi ċer, mux se noqgħod naqra l-opinjoni għan nispiega imma naqra fuq l sfont ta' l-opinjoni. Mela, ir-regoli għal PPPs u ma kompetenza tal komitat tagħna kif huma regoli wkoll tax-xiri pubbliku konċessjonijiet it-titlu oriġinali dan ta' rapport inte eh, jaħseb għal kompetenzi ta' l-imko imma grazzi għal presidenza tagħna l-koordinaturi dan ġie korreġut. Mela, kif huma l issa, ir rapport interim jiffoka fuq l-użu tal-PPPs f'pajjiżi terzi, partikolarment nisħu fuq il-programmi ta' svilupp. Allura, il raġuni primarja għall-opinjoni hija biex nisqu fuq il-pożizzjoni tal-Kumitat tagħna u biex inħarsu lejn dan min-naħa tal-kumpaniji Ewropej illi qed jidħlu mal dawn il-PPPs. Il-suq uniku jiggwadanja meta jkun hemm daw it-tip ta' sħubiji u jġib ħafna fondi u għarfien ġewwa s sultana stess illi dan jgħin fit kabbir u impjiegi u fl-istess waqt li fl-istess l-Unjoni Ewropea tgħin fl-iżvilupp tal-pajjiżi kollha madwara fid-dinja għanna l-iżvilupp u prevenzjoni ta' fondi li ma jintużawx kumpaniji Ewropej għandhom bżonn ikunu parti minn daw il ppp u aħna għandna niżguraw li dawn jagħmlu dan b'mod eh, bregoli bilanċjati u ġusti. Naħseb li l-opinjoni qasira tindirizza daw il-punti kollha u nittama li gruppi kollha jistgħu juru appoġġ leja. Grazzi ħafna. Um, the shadow from the... Issa, ix-shadow mill-PPE Dar Suzati illi għada miex għawnek, ix-xedow mill-SND għam Mario Grafini li miex għawnek, ix-xedow mill-ISR miex għawnek lanqas, u l-uniku xedow u għam il-ħodor li għanna unek. anzi mandom xedow, għaw xaħat mela li għandu xie kommenti. Thank you, I'll make a few comments on that. Għanna me xie kommenti fissimom tiskuża ruħa l-Unifil Membru ma tistax tkun, aħna minna ħatana aħna kontenti bl-opinjoni fuq dar rapport li ġim fassal fl-interkomitat mill-kollega tal-ICR u aħna naqblu ma' rapport tal-kellima li għata kif tkelmet fej saħqet illi l-PPPs huma vettura għat ekonomiku u importanti għal prodotti in, eh, internazzjonali u ma importanti u kolla kompetitività kabbir u ħolqin ta' pieki. Il-kumpaniji Ewropej għandhom and, zona ċessa su għal dan u hemm possibilitajiet biex aħna nidħlu ma' PPPs barra mill-Unjoni u biex ikun hemm ċertu protezzjoni ta' dawn investimenti. Hemm sfidi oħra bħall-użu ta' suċċess lejn il-prinċipji għal gufinanza tajba u anka l-proċeduri għal trasparenza. Korruzzjoni hemm bżonn titnaqqas u tiġi miġġielda u effettività tal-proġetti hemm bżonn jiġu koperti fuq meta ta' żmien qasiru dak medju. U jkun hemm verifika Allura aħna kuntenti b'daw l-emen, qed nippreżentaw il-mendi b'da kollu f'moħħna u grati lejn rapporter fuq opinjoni li hija importanti ħafna ehm, għall-ICR. Grazzi ħafna. Mr. Nielsen. Mr. Nielsen, grazzi. Grazzi. <clears throat> Jena naħseb ukoll illi dan huwa suġġett importanti ħafna. Huwa importanti li aħna bħala kumitat responsabbli għas-suq intern ikonna responsabilta u koll għal dawn isħubijiet pubbliċi privati u jiena se nitkellem għannom tal-grupp li jaħdem fuq l-ekonomija soċjali u importanti li aħna nkunu prezenti fuq ix-xena internazzjonali, importanti li nsaħħu l-ekonomija soċjali. U għamnek qed naħseb dwar l-assoċjazzjonijiet, il-kooperativi, l-assoċjazzjonijiet tal żazax Bosta modi kif wieħed jista' immexxi kumpanija u l-kooperattivi qed isiru dejjem aktar importanti madwar id-dinja kollha u naħseb li tkun ħaġa tajba li dan ukoll jissemma dan is-settur tal-kooperattivi ukoll għandu jsib postu f'dan l-abbozz ta' opinjoni għaliex qed isiru dejjem iktar importanti fid-dinja b'mod partikolari fil-pajjiżi fqar fejn din ħafna drabi kunem il-bizat li kumpaniji zar jixtraw mill-kumpaniji multinazzjonali għalek il-kooperativi għet ikollom rwol dejjem iktar importanti. ħaġa tajba tkun illi f'dan il-rapport ikonna wkoll xi ħaġa dwar il-kooperativi. Grazzi. Do you want to take the floor, Adam? Adam, tittuħu l-kelma? Adam jishtiqu l-kelma. Grazzi ħafna illum jienet nidħol fil- żarbun ta' surrezati sfortunatament għandu impenji oħra ma jistax ikun hawn u qed jattendi laqgħa ta' kumitat l-Panissa, imma kemmu u jien verament nemnu b'konvinzjoni li l-kwistjoni tal-PPPs hija estremament importanti. U aħna kuntenti ħafna li dan is-saġġett dan is-suġġett qed jiġi indirizzat fl-opinjoni illi qed titfassal Is-surriżati jixtieq jisħaq illi il-PPs huma estremament importanti f'dak li għandu x'jaqsam ma' żvilupp ovvjament l-importanza għassu intern hemm bżonn tiġi misħuqa imma hemm importanza kbira għal eh, swieq esterni. Il-pajjiżi li fihom li magħhom l-Unjoni Ewropea għandha relazzjonijiet aħna ma nix ninsew li l-kontratti PPP idumu snin ħafna snin u jridu jiġu implementati f'kuntest ta' stabilta. U għal din ir-raġuni l-Unjoni Ewropea hemm bżonn tassigura li meta niġu għal relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi daw il-kontratti jgħinu għal stabilità, jikkontribwixxu lejn stabilità. Għandu jiġi misħu koll illi aħna ma nix nindirizzaw biz din il-kwistjoni eh, fil-backlog ta' pajzi terzi imma aħna rridu wkoll eh, eh, nkunu attenti wkoll lejn is-suq intern tagħna Għax sfortunatament mhux viżjoni komuni tal-PPPs fl-Unjoni Ewropea. Xi pajjiżi għandhom leġiżlazzjoni kif suppost f'posta xuħut m'għandhomx u hemm viżjonijiet u attitudnijiet differenti ħafna minn xulxin. Również e, zając PPP e, w ramach jednolitego rynku. Allora, l-opinjoni tiegħi i illi fil-futur għanna bżonn niddiljaw ma' kwistjoni tal-PPPs f'dak fil-kontesta su intern dan jibbenefika l-iżvilupp ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Is-surriżati jemmen illi meta anzi qed jgħid li meta r-rapport ir-rapport joħra ikun jista' jippreżenta l-emendi tiegħu. Grazzi. Allura Sus Kapini għadu ma wasalx, President. Għaw xi membri li xtiħu jieħdu l-kelma fuq dar rapport le. Il-Kummissjoni tixtieq titkellem għandna Sur surħeħ. membri u għessi jirrapprezenta Digi Grow, le, anzi, persuna zbaljata, skużawni, għattax il-President. Għanna membru mid digi Trade li huwa persuna aktar eh, tamel sens fuq dan il-sujġett. Grazzi, Sinjora Ċer, nishtiq nirringrazzjaw il-rapporter għal suġġerimenti proposti għal rezoluzzjoni inħossu li qed jintlaħaq bilanċ tajjeb minnaħa waħda din nirrikonoxxu l-importanza għat kabbir ekonomiku tal-PPPs u minnaħa l-oħra qed nirrikonoxxu li l-kumpanija Ewropea li għandhom esperjenza eh, f'dan il-twila f'dan il-kamp partikolari, allura għandna l-importanza li qed nagħmlu nagħmlu iżjed sforzi biex nippruvaw nassiguraw illi illi prattiċi diskriminatorji minn ċerti pajjiżi jiġu kontrollati fil-kuntest ta' permess ta' eh, ftejimiet kummerċjali. Allora ħna kontenti bil-proposta ta' test u nħassu l-qoddim biex naħdmu mal-Parlament Ewropew fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm Grazzi ħafna. Dita xazo trid tixtieq tikkonkludi u tagħlaq fuq dal-punt mun nix se noqgħod għan ħan biss billi nirringrazzja l kull min tkellem, naqbel mal-maġġoranza li tkellmu, nħares il qoddim li nirċiv elementi tagħkom bil-miktub biex bekk nifformallaw u nagħmlu iktar b'saħħi tal-opinjoni tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi, issa ħajkolna pawsa qasira għal votazzjonijiet. Grazzi ħafna. Everybody were having a little Mela, qed ikollna diskussjoni biex jekk nistgħu nissimplifkaw dejjem iktar is-sistema ta' votazzjoni. Mela. Mela ħan nimxu mill-ewwel votazzjoni għax għandna e, lista twila fuq ċerti punti l-ewwel għal-rapport mis-Sinjura E, Mis-sinjura, xena xinalova qed nitkellem fuq it-nerija tal-użu ta' sistema i ikoll immuntata fil-vettura. Mela, ħan ħanibdew bil-votazzjoni. Grazzi. Still 19 people who haven't voted. Għatem 17 il-persuni għedhom ma votawx. Mela, nalqu l-vot. Grazzi. U dik għaddiet b-26. Grazzi, u nifirħu l-Sinjura Relatriċi, l-Sinjura Xenarova. U issa jmiss fuq il-abbozz tar-rapport minn Antonio Lopez Isturis dwar proposta regolament dwar l-installazzjonijiet eh, funivjarji u r-rapporteru hawnhekk jekk għalissa kun għal xi mistoqsijiet fuq il-lista ta' votazzju ta' voti. Mela, emenda 21 dawk favur, kontra, astensjoni ta' diet. 152 dawk favur kontra, astensjonijiet għaddiet. Emenda 22, 23, 24, 25 għan blok. Dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 26 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 153 favur kontra astensjonijiet għaddiet ma' diet 27 dok favur dok kontra astensjonijiet għaddiet 154 dok favur dok kontra astensjonijiet diet numru 28 dok favur dok kontra astensjonijiet għaddiet 29 dok favur dok kontra astensjonijiet diet 30 li għat neħija deletion dak favur daw kontra as-stensjonijiet għaddiet għan blok 31-32-33 dak favur daw kontra stensjonijiet għaddiet 155 daw favur daw kontra maddieċ. 156 favur daw kontra astensjonijiet għaddiet 34 anzi, anzi dik taqa' 35, 36, 37 kollha flimkien dawk favur daw kontra stensjonijiet għaddiet. 157 dawk favur daw kontra għaddiet. 38 dawk favur daw kontra stensjonijiet dik ta' anzi. 39 dawk favur daw kontra għaddiet. 40 dak favur daw kontra astensjonijiet għaddiet, 159 dak favur daw e, kontra astensjonijiet nirverifikaw elettronikament. Allura 159. 159 niverifikaw. Maddiċ di. Emenda 41 dak favur dak kontra astensjoniet għaddiet. 42 favur kontra astensjoniet għaddiet. 53 favur kontra astensjoniet 160 dawk favur dawk kontra stensjonijiet għaddiet. 161 dawk favur dawk kontra astensjonijiet maddiċ. 40 dawk favur dawk kon anzi 40 ta' A, 44 dik favur kontra astensjonijiet għaddiet, 162 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 54 dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet. 163 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma ddiċ. 164 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma ddiċ. 146 dak favur dawk kontra ma' għaddiet. 47 dak favur dak kontra astensjonijiet, 165 dak favur dawk kontra ma' maddiċ, 48 dak favur dak kontra astensjonijiet maddiċ. Sitta dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet. 50 dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet. 167 dawk favur dawk kontra niverifikaw. Kjoġobkom. 167 di, ja? Dik taqa' 19 kontra 15, 51 dak favur daw kontra stensjonijiet għaddiet, 168 dak favur daw kontra stensjonijiet, 169 dak favur daw kontra astensjonijiet taqa bl-istess maġġoranza. 52 dak favur daw kontra stensjonijiet għaddiet, 170 dak favur daw kontra stensjonijiet taqa bl-istess maġġoranza favur kontra astenzjonijiet għaddit, 171 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 54 għaddit, 55 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 56 u 57 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 58 favur kontra assenzjoniet għaddit, 172 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 159 favur kontra astenzjoniet għaddit. 173 favur kontra maddiċ Issa għana votazzjoni blok fuq minn 160 sa 74 minu favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. 174 favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. 75 favur kontra astenzjonijiet għaddit 175 għaddit 176 favur kontra stenzjoniet għaddit. Issa blok ieħor minn 76, 77, 78, 177, 178 u 181. Eh, favur. Kontra astensjonijiet għaddit. Naddu għall-emenda 79, anzi, emenda 79, 80, tneħħew, issa emenda 179 favur kontra stenzjonijiet għaddit, 180 tneħħiet, issa block vote 86 mela favur kontra stenzjonijiet għaddit, 87 favur kontra stenzjonijiet għaddit, 88 favur kontra stenzjonijiet għaddit, 89 għaddit u koll, 181 maddiċ. Issa, amenda ta' kompromess, numru 1, għaddit. Emenda design biex titneħħa, favur kontra, astenzjoni ta' għaddit. Emendi, wieħed design, sa' disaw design. Wieħed design sa' disaw design. Favur kontra, astenzjonijiet għaddit. Emendi, mija sa sitta. Favur kontra assenzjoniet għaddit. Emenda 107 sa 115. Favur kontra assenzjoniet għaddit. Issa 116 sa 122. Favur kontra assenzjoniet għaddit. L-emendi kollha minn 123 sa 141 qed ninkludu għam kollha. Favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa il-premessi emenda wieħed. Favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda tnejn. Favur kontra astenzjonijiet għaddit. 142. Favur kontra astenzjonijiet għaddit. 3. Wieħed erba' tlieta. Nistgħu nżiduha favur kontra astens anzi ħan verifika għadin 143 That's passed by 19 to 17. Għaddit 19 għal 17 193 favor kontra għaddit 4 għaddit 144 neħiet 145 favur kontra stenzjonijiet għaddit 146 żewġ partijiet. L-ewwel parti mingħajr kelma construction favur kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni vot hija fuq il-kelma obstruction favur kontra astenzjonijiet. Il-kelma construction titneħħa. 147 emenda lingwistika, issa 148 favur kontra astenzjonijiet ma' ditx. 145 favur kontra stenzjonijiet eh, għaddit 6 45 eh, għaddit issa 46 favur kontra stenzjonijiet għaddit 149 neħħiet 7 mela favur kontra stenzjonijiet għaddit 8 favur kontra stenzjonijiet għaddit 9 favur kontra stenzjonijiet għaddit 150 favur kontra astenzjoniet, għaddit. 10 favur kontra astenzjoniet, għaddit. 151 minar il-klim construction fl-ewwel parti tal-emenda favur kontra astenzjonijiet għaddit. 151 fuq it-tieni parti il-kelma construction workers favur kontra ħan verifikawa. Maddiċ. Emenda 12. Tneħħit. 13, 14, 15, 16, 17, twintax, 19 u 20. Mela, minu favur kontra astenzjoniet għaddit. Issa, Eh, votazzjoni fuq il-rapport abbozzat għan votaw mot elettroniku. And that's passed. U għaddit. 35 favur, stenzjoniet, u wieħed kontra. Issa vot fuq il-mandat li ma l-estejniex, vot fuq li natu Antonio Lopez u Stuart White konna negozjati miftuħa trialogu dak li huma favur. Naħseb għal darba ħer konna vot elettroniku. Four more people to vote, one more. Erboħra votaw. Tajjeb, għanna maġġoranza, l-istess maġġoranza bħall ewwel Nawgura l-relatur. Nirringrazzjakom. So, for um, the next vote... Issa, il-votazzjoni li jmiss il-rapport ta' Jakon Sari fuq il-assistenza reċiproka bejn l-amministrazzjoni u l autorità tal-Istati membri u l kooperazzjoni bejn l-Istati membri u l-Kommissjoni biex jiżguraw illi jkun hemm l-applikazzjoni korretta tal-liġi fuq id-dwanaq dwana u eh, oqsma agrikoli. Dan huwa titlu daqsxejn twil imma votazzjoni qasira ħafna għaliex votazzjoni waħda fuq il-konklużjonijiet ta' trialogu. Ħajkonna votazzjoni elettronika. Votazzjoni miftuħa. Okay. Um, would you like to vote? Yes. Sorry. Okay. Thank you. And that is carried by 30. Tajjeb, għaddit 33 favur. nawgura l Konsari għal din il-votazzjoni. Issa, naddu għal rapport ta' Karas fuq il-program il program il tal benestri u l-prestazzjoni regolatorju għata ħarsu lejn il-situazzjoni għanna opinjoni ta' Karas għawnek għal dan il-rapport. Compromise one in two parts. Kompromess numru wieħed żewġ partijiet. L-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Kompromess numru 2 favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Emenda 7 favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. 8 favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet disa favur kontra astenzjonijiet għaddit. 10 favur kontra astenzjonijiet maġiċ. 8 favur kontra astenzjonijiet. Anzi, kompromess numru 3 tgħid il-President favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 17 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess numru 4 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 22, favur, kontra, ħan verifikaw. ah, it's gonna fall because I think that there's a lot of abstentions. So that fall. Mela, maddiċ. 23 ċepe wieħed. Mela l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Umbat it-tieni parti tneħħiet. Emenda 24 favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet 25 favur kontra astenzjonijiet naħseb maddiċ imma ħani verifikawa. Ma, ma Maddiċ. Emenda 26 tneħħit, emenda 27 favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddit. 28 emenda em, bil-fom favur kontra astenzjonijiet għaddit. Uħna nifutaw l-emenda? Le, diġa għaddit. Emenda ta' kompromess, favur, kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 37 minnu favur kontra astenzjonijiet għaddit. 38 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 40 emenda mifom u għanna votazzjoni maqsuma. Għan votaw fuq l-ewel parti tal-emenda 40 minu favur minn kontra assenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti minnu favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Eh, emenda kompromess numru 6 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 42 hija miżjuda minnu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 48 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ 49 favur kontra astenzjonijiet maddiċ għaddit 50 favur kontra astenzjonijiet għaddit 7 favur kontra astenzjonijiet dan huwa kompromess numru 7 favur kontra astenzjonijiet għaddit 59 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 61 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 60 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 62 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 63 favur kontra ħan verifikaw 63. Has passed. Għaddit. 64 favur minn kontra astenzjonijiet għaddit. Għane verifikaw għaw kol 64 għaddit 65 favur minn kontra astenzjonijiet għaddit kompromess numru 8 favur Min kontra, astenzjoni, anzi, niverifikawa 65 tajjeb wis. Ta' fallen. Maddiċ. Nirringrazzjakom, mela kompromess numru 8, favur, kontra, astenzjoni, għaddit u l-votazzjoni fuq l-opinjoni kif ġiet emendata ben roll call vote vote Fast by Għaddit 24 favur 12 kontra 3 astenzjonijiet. Niringrazza il-relatur u għaxxol kollu li ħattu. Naddu issa għal votazzjoni tal-opinjoni ta' Gal Pels, ir-reviżjoni tal afas tal-governanza ekonomika, l-stock taking u l-sfidi. Um, amendment 15, all those in favor. Emenda 15, minu favur, kontra astenzjoniet għaddit. Kompromess tlieta favur kontra astenzjoniet għaddit. 23 minn favur kontra Astenzjonijiet. Nistaw niverifikaw għadin? Two more votes. Zerġ votazzjoni toħra. Okay, I think we should close the vote. Nalqu votazzjoni Ma 24. Emenda bil-fom. Favur. Min kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. 25. Min favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 27. Favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 26 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 29 min favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 28 favur minn kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 30 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 31 min favur 31 min favur kontra astenzjonijiet għaddit 32 favur, min kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda ta' kompromess numru 4 min favur kontra astenzjoniet għaddit 38 min favur, min kontra, astenzjonijiet maddiċ 39 favur kontra astenzjoniet maddiċ 40 favur kontra astenzjoniet maddiċ 41 favur kontra astenzjonijiet maddiċ Kompromess numru 5, min favur kontra astenzjonijiet għaddit. 45 min favur kontra astenzjonijiet għaddit. Mendata ta' kompromess numru 6, favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess 7, favur kontra astenzjonijiet għaddit. 51 min favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 52 eh, min favur kontra astenzjonijiet maddiċ 53 min favur kontra astenzjonijiet Naħseb għaddejt imma ħana verifikaw. Yes, it did. Okay. 53 pass. 50. Għaddit, mela, 54 min favur, min kontra, astenzjonijiet, għaddit. 55 żewġ partijiet, min favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, it-tieni parti sa min favur, minu kontra, minu ehm, astenzjonijiet ma għaddiċ. Emenda numru 1, favur, kontra, astenzjonijiet ma għaddiċ. 2, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. 3, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Kompromess numru 1 min favur kontra astenzjoniet għaddiet 8. Eh, emenda 8 favur min kontra niverifikawa. Past. Għaddit. Emenda disa min favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ, Kompromess numru 2 min favur kontra astenzjonijiet għaddit. 12 min favur kontra astenzjonijiet. Anza verifikaw għadin. Numru 12. Għaddit. Emenda 13 min favur kontra astenzjonijiet għaddit 14 favur kontra astensjonijiet għaddit. Votazzjoni fuq l-opinjoni abbozzata kif ġiet emendata u ħanieħdu il-votazzjoni. That's passed by għaddit 33 favur, 2 kontra u 4 stanzjonijiet. Nirringrazzjakom, nirringrazzja l-darbohra relatur għax-xogħol siwi tagħhom. Issa l-aħħar punt għal votazzjoni, lista ta' votazzjoni għandna l-opinjoni minn Filis Hismenova fejn għandna l-Istrateġija Ewropea s-Sigurtà tal-Enerġija. Eh, Menda ta' kompromess numru wieħed minn favur kontra astenzjonijiet għaddit emenda 2. Anzi, emenda numru 1 min favur kontra astenzjonijiet maddiċ, kompromess 2 min favur kontra astenzjonijiet għaddit, emenda 7 min favur kontra astenzjonijiet maddiċ, numru 5 min favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 10. Min favur. Kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 11. Min favur. Kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 12. Favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 13 neħiet, emenda 14 min favur, min kontra. Niverifikaw. That's fallen. Thank you. Thank you. Maddiċ. Għamil ta' kompromess numru 3, għaddit. Naddu għal-emenda 16. Min 16 sa 23. Dawn kollha tneħħew, mela naddu għal 24. Minu favur? Kontra? Astenzjonijiet? maddiċ. 25, 27 tneħew, 28 min favur kontra astensjonijiet eh, maddiċ, 29 tneħħiet, issa naddu għal eh, emenda 30 min favur kontra astensjonijiet maddiċ, emenda 33 min favur kontra astensjonijiet eh, għaddiċ, 35 min favur kontra astenzjonijiet għaddiet 37 min favur kontra astenzjonijiet maddiċ 38 min favur kontra astenzjonijiet maddiċ 40 neħiet, 41 min favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 42 min favur kontra astenzjonijiet. Anzi, għan verifikawa um, that's that's, 42 has fallen. 42 ma emenda 43 min favur kontra astenzjonijiet ma 48 min favur kontra ħan verifikawa u koll emenda 43. 48 anzi. Għaddiet. Emenda 49 min favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 51 min favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess, emenda kompromess numru 4 min favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 53 min favur kontra astenzjonijiet għaddiet maddiċ. 54 neħiet, 55 min favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. 57 min favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. 58 min favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. 59 min favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. 64 min favur kontra attenzjonijiet. Mish ċara din, nivverifikawa. That's Amendment 64. Emenda 64. Qaddit. Issa naddu għal-emenda 65 u 71 dawk neħħew Emenda 72, min favur, kontra, astenzjonijiet, le, ħani verifikaw. Għaddit, emenda 73, min favur, kontra, Tlita u sebajn ħanerġaw naraw ftit. Min favur, kontra, astenzjoniet, għaddit, 74 min favur kontra astenzjonijiet għaddiet 75 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 76 min favur kontra astenzjoniet maddiċ 77 neħħiet 78 min favur kontra astenzjonijiet maddiċ 79 eh, eh, kien hemm emenda isfam min favur minnu kontra, astenzjonijiet għaddit, 80 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 81 min favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 82 minu favur kontra astenzjonijiet naħseb maddiċ imma ħan verifikaw. maddiċ. Votazzjoni fuq l-opinjoni abbozzata e kif ġiet emendata ħajkolna votazzjoni roll call. Mela, 32 favur, 5 kontra u astenzjoni wahda nirringrazzjaw għal darbohra l-relatur. Grazzi li segretarjat u l-assistenza u da kolla illi għenu biex ikonna din il-lista ta' votazzjoni. Grazzi. The next item on the agenda. Il-punt li jmiss fuq l-agenda dal-ħodu eh, huwa rapport ta' Xaranzova fuq rakomandazzjonijiet tal-emendi imma naħseb ħanieħdu ftit ħin sakemm eh, jinbidlu in-nies forsi anke tibdew dan ir-rapport sit qabel. Mela nibdew għal il-10 u 20. Nagħtu ftit ċans għalissa. Nibdew bil-konsiderazzjoni tal-emendi ta' Xaranzova, l-opinjoni ta' Xaranzova. Nibdew fl-10 u 20. Grazzi. Shall we restart um, having caught up? Kollegi, ħalli nibdew. Nexxinna nifrankaw ħafna ħin. Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huwa l-opinjoni Sova li huma rakkomandazzjonijiet lill kummissjoni Ewropej fuq in-negozjati fuq it-TTIP 226 emenda fuq din l-opinjoni li mbagħad se jridu jkunu inklużi fir-rapport mħejjim il-Kumitat għal kummerċ mill-Onorevoli Berlanga. Nati l-mikrofonu mill-ewwel l-Onorevoli Sharanzova. Grazzi, President. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l Shadow Rapporteurs u l kull min ressaq Eh, emenda fuq din l-opinjoni kif għat inti irċivejna iktar minn 200 emenda mill-gruppi politiċi kollha fuq il-paragrafi kollha. Jiġifieri jidher ċar illi t-TTIP huwa suġġett illi interessa ħafna nies. Il-maġġoranza ta' dawn l-emendi huma pożittivi u favur dan il-ftejim għalek naħseb illi il-messaċ ħari ta' dar il-komitat se jkun illi il-TTIP jista jgħin l-issu wahdini u ġib iktar skabbir u impiegi fl-Europa. Il-messaċ tal-imko jista jkun illi aħna naqblu nappoġġaw il-lan aħari tan-negozjati kifem miktub fil-mandat għan negozjati hemm ħafna opinjonijiet differenti meta wieħed jidħol fid-dettalji tal-emendi. Jiena flimkien ma' Shadows bdejt infassal l-emendi ta' kompromess u sissa aħna bilna fuq ħafna u dan li se jridu jiġu finalizzati sal-aħħar tal-ġimgħa. F'kull kompromess aħna ipprovajna ninkludu l-opinjonijiet tal-gruppi kollha u jiena bħala rapporter aċċettajt punti minn emendi individwali li normalment jiena kieku ma napoġġomx kif se taraw ċar mill-lista tal-voti tiegħi u naħseb li x-shadows kollha għamlu hekk u nittama li il-membri se jaċċettaw jirrispettaw il-pożizzjonijiet maqbula. Issa fuq l-emendi individwali mhux se noqgħod indurhom waħda waħda naħseb li il-membri se jkollhom l-opportunità illi jgħidu eh, x'inhuma il-pożizzjonijiet tagħhom. Issa ħanajdilkom l-approċ ġenerali illi jiena se nadotta fir-rakkomandazzjonijiet tiegħi għal vot. L-ewwel jiena se nirrakkomanda li ma nivvotaw li ma nivvotawx għal dawk l-emendi illi ma jaqgħux fil-kompetenza tal-Komitat imkom mod partikolari minn membri li mhumiex membri ta' dan il-Komitat. Alla volja jiena forse fil-prinċipju nista' naqbel ma' xaħut minnhom dawn l-emendi i naqsu iċ-ċans illi l-opinjoni tagħna titqies minn inta u jiena marriċ it-tintihom l-opportunità illi ma jagħtux każ ċerti punti importanti li hemm fil-proposta fil tagħna. Da kollha li huma fuq l-ISBS huma uh, negattivi naħseb se jkun hemm dibattitu sħiħ fuq dan il-punt flinta u anki wara fil-plenarja anki il-kwistjoni ta' uh, eh, ISDS immodernizzata. Imma fl-istess ħin naf illi irrispettivament minn dak illi konna fit-test imko l-imko zgur mus se jinkludihom fil-lista tal-vot tagħhom. Ikunu sempliċement klim irrispettivament mill-importanza li aħna natuwom. Naseb illi aħna għanna in-isu dawn l-affarijiet meta nkunu qegħdin infassu rakkomandazzjonijiet għal vot u għaf interess tagħna illi din l-opinjoni tkun qasira kemm jista' jkun sabiex e, kolla ċans illi tkun appoġġata minn inta batax l-opinjoni il-membri ta' inta u ma eh, u iktar probabli li jisub mod pozittiv rapport qasir mill-li wieħed twil għalla kiena se nagħmel minus fuq dawk l-emendi illi il-messaġġ prinċipali tagħhom huwa diġa' kopert bandoħra fit-test. Dan se jkun il-każ anki jekk ikun hemm xi emenda waħda ma twaqqax oħra bħal per eżempju kif suġġerixxa membru partikolari ma naħsibx li hemm bżonn illi aħna nirrepetu l-istess sentenza f'kull paragrafu kif talbu huma. Jiena naħseb li iktar ma jkun qasir u rilevanti iktar aħjar. Niqaf hawnhekk u issa nistenna bil ħer għal insegwi d-diskussjoni tal-lum. Very much. Grazzi ħafna. Iva, uh, naf illi 226 emenda miex uh, eh, mux numru rekord għalla volja huwa numru kbir ta' emendi. Grazzi tal-ispegajtenna kif set meċi il-proċess sur Pelt. Grazzi ħafna, Signora President. Is-Sur Schwab jiddispjaċi ħafna illi mhux qiegħed hawnhekk għaliex qiegħed imsiefer u jiskuża ruħu tal-li ma setax ikun hawnhekk għalhekk jiena se naqsam ma'kom l-idejat li xtaq jaqsam ma'kom u kif deġa qal waqt l-ewwel dibattitu huwa kien sodisfatt ħafna bil-proposti u l-emendi li tres u jixtieq li nimxu inkomplu mixin f'din id-direzzjoni għannom tiegħu. Niġbet l-attenzjoni ta'kom għal xuħut mill-emendi l-emenda 160 fuq l-istandardizzazzjoni is-sur Schwab jemmen li s-smiħ pubbliku kien kostruttiv ferm, u urrina xkienu l-sfidi li qed niffaċċaw is-Sur Schwab u għalef li kompli kopera mar rapporter sabiex tinstab formulazzjoni ġdida sabiex it-test ikun iktar aċċettabbli. L-emenda 120 is-Sur Schwab jixtieq jiżgura illi dan il-ftehim ma jeffettwax il-libertà ta' lażla għal loti ta' servizzi u l-mod kif dawn nataw. U l-ekim sejħa reċet kloz li jem fil-servizzi, fil-kapitlu dwar il-servizzi ma jistax jiġi applikat għal servizzi uh, motija mill-autorità eh, kontrajenti l-parti terza privata permezz ta' uh, kontrat ta' xiri pubbliku dik ma tistax titqis bħala tranzazzjoni interna is-Sur Schwab konsulta kummissjoni u ma qablu ma din l-esenzjoni li trid tkun riflessa fit-test l-emenda 96 u 112 Hawnhekk is-Sur Schwab jaħseb illi rridu niżguraw li id-dispożizzjonijiet kollha fuq ix-xiri pubbliku u loti ta' konċessjonijiet illi dan l-aħħar ġew aġġornati għandhom jibqgħu fis-seħħ u dan ukoll għandu jiġi rifless fl-opinjoni s-Sur Schwab jgħid illi huwa lest li koopera mar-rapporter sabiex jinsab lingwaċ aħjar għall-emendi ta' kompromess erba' u sitta. Huwa jemmen li emendi ta' kompromess oħrajn huma issa aċċettabbli u li il-rapporter tista' torbot fuq l-appoġġ tal-grupp tal pp e li huwa lest illi kompli jikkopera. Grazzi. il-Sinjura Charles de Mosa tiħu post il-Sinjura Gebhardt. Grazzi ħafna, Sinjura President. Sfortunatament, Sinjura Gebhardt ma setax tkunaw illum imma l-ewwel net ridet tirringrazzja l-rapporter għax xogħol li għamlet u uh, taħseb illi uh, se jkollna rapport ċar minn imko. Jiena għandi xi noti mis-Sinjura Gabehart, mhix uh, ma daħlitx dettalji fuq l-emendi u għalhekk irrid ngħid kemtejn fuq il-prinċipi li tixtieq tara riflessi fl-opinjoni l-ewwel net. Hija tradizzjoni li l-grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi jizguraw illi jaħdmu biex jizguraw illi TTIP ikun għal ġi ta' ċittadini tal-ħaddiema u l-konsumaturi Ewropej. Barra minne, kif għal il-grupp tal-PP, e, u importanti ħafna għal grupp tal-SND li nizguraw li fil-qasam ta' servizzi il-dritt li jirregola regolaturi Ewropej kollha ma jinkisirx mod partikolari fuq servizzi ta' interess ġenerali u ta' interess pubbliku. Għalhekk aħna ma naqblux il il-dik il-klawzola illi tix irridu eh, jinkludu dawk l-affarijiet li mhumiex esklużi minn negozjati jridu jinżammu imma dejjem fl-aqbar interess ta' ċittadini. Fuq il-kooperazzjoni regolatorja rridu niżguraw illi l istandard żoljin ta' protezzjoni tal-ambjent drittijiet tal-bnietem eh, ma jitnaqrux u s-sinjura Gabehart trit li tkun inkluża regola dwar il-pajjiż ta' oriġini il-grupp tal-SND jemmen illi il ttip għandu jkollu approċ għas settur pubbliku eh, biex ikollu valur miżjut kemm għall-Ewropa kif ukoll għall-Istati Uniti u rridu insibu soluzzjoni. Fl-aħħar intenni li għalina bħala grupp ta' soċjalisti u demokratiċi importanti li nsibu bilanċ bejn l-interessi tal-ħaddima Ewropej, ċittadini Ewropej u l-konsumaturi Ewropej u jekk jirnexxinna aħna ovvjament lesin appoġġaw l-opinjoni. Thank you. Um, is anybody speaking for Emma? Għaw xaħat se jitkellem għannum ta' Signora McLaughlin? Dan Dalton. Iva, jena Shadow Rapporteur. Mela ħana ġurnaw il-lista ta' Shadows. Aħna għanna bżon ta' komunikazzjoni aħjar fil-grupp tagħna, Sinjura President, jgħid is-Sur Dalton. Iva, jena u nixtieq nishtiq nir-ingrazzja l-rapporter għaxxol li għamlet eh, mux spiss li jitres u iktar minn 200 eh, emenda għal rapport mux leġislattiv dan huwa qasam ġdid għalina ma jirrifletti wkoll is-serjetà illi eh, bih qed eh, jiffaċċa dil kwistjoni il-kumitat tagħna għaliex il-TTIP eh, se jkollu effetti qawwijin. Jiena naħseb li huwa importanti li aħna ma naċċettawx emendi illi mhumiex fil-kompetenza tagħna. Dan huwa importanti ferm għaliex aħna irridu nizguraw illi dak illi irridu najdu aħna ma, ma jkunx imdajjef permezz tal-emendi tal-oħrajn. Jena naqbel ma l-approċ ta' rapporter irridu nifukaw fuq dak l-affarijiet illi huma ta' kompetenza tana. Pala eh, l-pozizjoni tana pala grupp irridu Eh, naħseb li rapporter għamlet bieċa xogħol eċċellenti eh, bil-blemendi billi provat li tieħu l-punti ewlenin u s-sib kompromess bejn il-pożizzjonijiet kollha. Eh, ma nix nħallu dubji illi il-komitat tana jappoġġa ftejim illi jkun ħaj. Imma kollox ma kollox naħseb li nistgħu ngħidu illi kuntenti bid-direzzjoni illi badna għal konsumaturi it-TTIP jista' jkun opportunità eċċellenti dejjem jekk aħna nħarsu l-istandards tagħna u niżguraw illi il-prodotti għal konsumaturi kun iktar disponibbli, eh, iktar aċċessibbli u jiswew inqas. Dik ovvjament hija xi ħaġa tajba. L-Onorevoli De Jong. Grazzi ħafna Viki. Nista' nikkonferma illi għalla volja għal kollega tijaj stalka resfaq ħafna emendi fuq il-kompetenza ta' l-imko hemm żewġ aspetti li nistgħu nifokaw fuq u id-drittijiet tal-konsumaturi u liħor il-governanza. Il-governanza ta' TTIP għaliex it-TTIP huwa fejjin fuq il-kummerċ u l-investiment imma fil-prattika dak li aħna qegħdin nagħmlu huwa illi nistabbilixxu s-suq intern u nestenduh u dan jista' jkun estis sal-Stati Uniti u l-Kanada sal-ftejim mal-Paċifiku mal-Ġappun għalhekk naħseb illi il ġejjini ta' imko eħollu jorbot fuq it-TTIP. U għalhekk il-governanza ta' TTIP għandna inħossu la responsabli għalija ma nifimx li il-rapporter tajt li l-ISDS biex ta' kompetenza tal-imko għalix il-ġejjini tassu intern se jiddependi parzjalment anke fuq il-sistema ISDS. Inti kom eżempju li l-Orti tal-Ġustizja fil-Lussemburgu ħarġet opinjoni f'Deċembru fuq il-ftejim ta' sħubija tal-Unjoni Ewropea l konvenzjoni Ewropea għad-drittijiet tal-bniedem jien għadni ma rajtx opinjoni għaliex għadu għadu żmien għat memx it-test ħari eh, fuq il-TTIP, fuq il-sita IVA ma fuq il-TTIP le. Imma nimmaġina illi l-ordi tal-ġustizja għanda mnejn issib ġurisprudenza taħħa fuq is-suq intern i-perikolata meta jkunem hemm Eh, deċiżjoni fil-kontest tal-ISDS illi tmur f'direzzjoni differenti. Aħna qatt ma studjajnieh dan il-punt, ma nafux se tkun il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew jew ta' dan il-Komitat fuq il-kooperazzjoni fil-ġejjeni meta jkun hemm ftehim fuq il- eh, tal-Komitat tal-Kooperazzjoni Regolatorja, aħna nistgħu ngħidu iva jew le, nistgħu nresqu 200 emenda għal dak li joħroġ minn dak il-komitat regolatorju kif se jsir dan. U jkolli ngħid illi b'approċċ li jikkonċentra fuq in-numru ta' rakkomandazzjonijiet li joħorġu minn dan il-komitat minn flok is-sustanza tal-ħidma tagħna fil-ġejjieni fuq is-suq intern naħseb huwa approċċ limitat wisq. Għalhekk il-pożizzjoni tiegħi fin-negozjati li se jsiru illum war nofsinhar u għalli rridu nħdu l-affarijiet bis-serjetà li nħdu l-ġejjini ta' dan il-komitatu ta' suq intern bis-serjetà u li ma nkunux xprunati eh, sprunati minn prinċipji illi eh, jistaw jinsabu f'opinjonijiet oħrajn. Is-Sur Duran. Grazzi, Viki. Iva, qed nitkellem jiena għannom tiegħi stess issa. Jena dana kontattu l-axħar darba jena għandi l-impressjoni li hemm filosofija differenti li qed tiġi adottata fuq il-mod kif aħna qegħdin eh, nindirizzaw is-suq transatlantiku. Ħaġa waħda ċerta nixtieq nirringrazzja Sinjura Xanzova għal xogħol li għamlet u għal fatt li hija ipprovat tinkludi kontra saħansitra il-valuri prinċipju taħħa stess ċerti elementi fu eh, fuq is-suq pubbliku u li eh, provat kol tilqa il-kommenti tana jina naqbel ma dak li għadu kif għal sur de Jong fu il-kwistjoni tal-kooperazzjoni regolamentarja u l-arbitraċ privat. F'kumitat illi għandu suppost jaħdem għassu intern u jħares l-interessi tal-konsumaturi, aħna ma nistawx najdu illi il-kooperazzjoni regolamentarja tiġi sekundarja, aħna ridna nres u emenda li hija essenzjali fil-fema tagħna biex niżguraw illi din il-kooperazzjoni regolamentarja m'għandix eh, twaqqaf lill-Unjoni Ewropea milli tieħu deċiżjonijiet oħrajn milli eh, eh, toqgħod titlob kważi il-permess tal-Istati Uniti. L-Unjoni Ewropea għandha tibqa' indipendenti. Għallek jiena naħseb illi dan id-dibattitu ma nistawx norbtuħ biss fuq kwistjonijiet ta' proċedura jew ngħidu mhix kompetenza tagħna Iva, hija kompetenza tagħna sempliċement għaliex tagħna jolqot il-qalba ta' dak illi se jkun is-suq intern u l-standards u regoli illi rridu napplikaw fir-rigward tiegħu. Wara dak li qal is-sur De Jong naħseb illi uh, dan il-punt għandu jkun rifless għaliex huwa ta' interess kemm għal pubbliku kif ukoll għall speċjalisti u għalhekk hija ħaġa stramba illi għal kumitat tagħna m'għandux opinjoni fuq dan il-punt. Anki jekk biss biex ngħidu illi aħna ma nixtiequx illi l-kooperazzjoni regolamentarja tista' tillimita l-kapaċità tal-Unjoni Ewropea illi tiddeċidi kif taħseb fuq standards u regoli Mbagħad se jkun hemm dan il-kompromess importanti, kompromess għaxa, illi se jservi bħala element fejn aħna se niddefinixxu dak illi irridu inħarsu. U għal darbohra jina ringrazzja l rapporter tal-li inkludiet f'dan il-kompromess jew f'dan il-paragrafu il l-essenza ta' dak li aħna ridna nżommu inkluż emmek, għalla volja mux propju kollox kollox. Għax ma jistax ikun punt issa fuq il-servizzi, il-ratchet clause li hija inkluża wieħed mill-kompromessi fuq il-settur pubbliku aħna rridu wkoll fil-qasam tas-servizzi sabiex ma eh, forsi nistaw nestenduwa uh, fil-kontest tal-emenda ta' kompromess numru 3. Ma rridx noqgħod nidħol f'ħafna dettalji, imma hemm irrid ngħid li hemm ċertu hemm eżenzjoni orizzontali li qed issir fuq is-servizzi pubbliku fuq il- il-servizzi tas saħħa tal-audiovisivi, tal-ilma, fost affarijiet oħrajn dawn, tħallew barra mid-direttiva Bolkenstein. U aħna u koll nishtiqu li dan itħallew barra mid-trattat għaliex jekk ma eh, mhux inklużi f'direttiva tkun ħasra mbagħad li ninkluduhom fil-ftehim għaliex imbagħad konna eh, problemi wara inħalluhom barra minn dan il-ftehim u ma jkollniex problemi wara puntiħor fuq il-finanzjament ta' servizzi pubbliċi li jem semmi fl-artiklu 14 fit trattat għall l-Unjoni Ewropea, aħna nishtiqu li, nikun miktub mod ċar illi aħna nistaw nkomplu nifinanzjaw il-servizzi pubbliċi u li ma jkunx hemm xkiel illi aħna nkomplu namlu dan. Naħseb li deġa tkellimt fit-tul wis Imma il-punt essenzjali għalina huwa li l-Unjoni Ewropea ma torboċ ideja permezz ta' dan it-trattat u xorta waħda ikolla l-possibilità li liberament kun tista' tfassal standards u regoli favur iċ-ċittadini tagħha. Okay, so Mrs. Trzynski. Signora Wyszynski, kjoġbok? Grazie, Signora President. Infakkarkom illi dan huwa eh, opinjoni fuq negozjati li ma nafux eh, kif huma għaddejjin għax qed isiru bil-maluq u bl-ebda trasparenza probabbilment sabiex iċ-ċittadini jibqgħu fil-ama kemm jista' jkun għalhekk aħna għandna dubji serji u naħseb illi għandna raġun nibżaw aħna nibżaw illi dan il-fejjim se jħares biss interessi tal-Istati Uniti li huma ġeġa aggressivi ħafna kommerċjalment u anki s-swieq tagħna u b'ideoloġija ultraliberali. Nibżaw illi li permezz ta' dan il-ftejim se jkunem standards ġodda u regoli ġodda posti fuqna minna ma u aħna. Ija dejjem il-rida ta' dak li huwa l-iktar b'saħħtu illi eh, tapplika fil-kontest tal-kommerċ. Aħna ma nistawx nippermettu li l-kumpaniji tagħna jkunu sottomessi għal din il-kompetizzjoni eh, zlejali li diġa qegħdin f'sitwazzjoni vulnerabbli ħafna ma naħsibx li l-Istati Uniti se jwarbu il-politiki il, il protezzjonisti tagħhom biex ipaxxu lilna. Ah, U ma jridu jeskludu numru ta' oqsma strategiċi, eh, strateġiċi, per eżempju, l-SMEs għedin jajdu li se jgawdu mid-dar fejjim, kif tistaw tizguraw dan, jekk intom għedin tibbazaw eh, ruħkom fuq eh, xewqat illi ma jistaw qatt jitwetqu. Umbat, qed tgħidu li aħna populisti biex niffaċilitaw xuħut minn daw mill hawnhekk. Jiena nixtieq infakkarkom li l-maġġoranza tal-Franċiżi eh, ma jaċċettawx dan l-abbozz ta' ftehim mhux biss għaliex huma boloħ, imma għaliex qegħdin jifmu r realtajiet ċari li qed jiġu imposti fuqhom huma il-kumpaniji żaru l-agrikoltura li qegħdin jinqerdu għalhekk jiena ressaqt emenda u proponejt ħaġa sempliċi li fl-aħħar tan-negozjati meta wieħed iqis il-konsegwenzi li da TTIP se jkollu fuq il-ħajja ta' ċittadini tagħna nixtieq li dan il-Kumitat iħeġġeġ il-Kummissjoni tagħmel referendum fiħdan l-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea dana bekk mbagħad ikun hemm il-leġittimità tal-poplu jkollu żewġ għanijiet ir-referendum illi jinforma ċittadini fuq il-kontenut u illi dana jimponi jimpenja lilhom jekk il-trattat jiġi eh, adottat. U wkoll inatu l-opportunità li ċittadini illi jisemmaw leħinom, mux sempliciment għalli xaħna nibżaw niklu l-laħan bl-ormoni le. Imma il-kontrarju aħna rridu nirrispettaw b'mod demokratiku l-istennijiet ta' dawk illi l-inna eleġewna. Grazie. I'm going to start taking a Għanibda nieħu l-lista ta' kellima jek tamlu li sinjali Anna Marija Kjoġbok. Grazzi Viki, vermet nixtieq nifraħu l-rapporter għall-opinjoni tajba ħafna jiena sorpriża li hemm daqshekk kemendi jekk nirrelata da mal mal ma li kellna huwa inkwetanti din hija xi ħaġa li rajnija qabel it tħassib prinċipali tagħna huwa li f'dan ir-ram ta' negozjati aħna verament ma rajniex progress u aħna suppost kemm jista' jkun għandna naħdmu b'mod miftuħ niftħu idejna mal-Kummissjoni biex tkun tista' tinnegozja waqt li għandna dan il-sentiment kontra l-Amerikani, il-populizmu, meta aħna nafu li l-unika ħaġa li verament nafu għax il-mandat ġi publikat mill-Kommissjoni għax id-direttivi mill-Kunsil ġew publikati. Qatt ma kien hemm fl-istorja ta' ftehimiet kummerċjali daqshekk proċess daqshekk eh, trasparenti u ġust u dibattiti pubbliċi li kellna f'dan il-komitati u postijiet oħra u maxieda ta' dan fej il-pubbliku jipparteċipa, jisma u jamlu il-ġudizzju tagħhom. E flok ma niċċaraw, ma nieħdu ċerti konsiderazzjonijiet seri, il-ħsibijiet dwar is-sigurtà fl-ikel tal-annimali u eċċetra sempliċement qed ninsegwu xejra populista. U jiena naħseb li hija li huwa atteġġament irresponsabbli ħafna ħafna. Nixtieq allura nappoġġja l-linja li ħar rapporter li rridu nżommu il-momentum, rridu nibqgħu effiċjenti, ma rridux insabtu l-bib tal-opportunità għax inkella innaħat tal-Istati Uniti ħaj dizingaġġaw mid-diskussjoni jazlu para priorita naħa tal-Asja u mux innaħat tagħna Jekk aħna ma nagħmlux ma nasux għal ftehim ma l-imsieħeb l-iktar qawwi u l-iktar kbir tagħna li huwa l-Istati Uniti, dan ikun l-ikbar ftehim fid-dinja minflok qed niddemonizzaw l-standards tagħhom, nittrattawhom bħala pajjiż ta' tielet dinja, qed ngħidu lin nies li ħan invaduti b'daw l-elementi kimiċi meta nafu li hemm il-mandat standards ta' sigurta ma jistgħux jinbidlu minn negozjatur. U aħna nafu li dawn la fajti jistgħu jinbidlu biss minna u l-ebda negozjatur ieħor u aħna nafu li stati membri għandhom dritti jisħax fuq il-ħaddiema u fuq ix-xiri pubbliku għal nafuh dan għal għaliex qed e, nisqu biċ-ċittadin u ngħidu li għandna nejdu il-leġislazzjoni matriċ mandiġ timbidel. Ma tafux li l-ebda negozjatur ma jista' jibdel leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea, ma tafux dan intom bħala membri tal-Parlament Ewropew għaliex qed nisqu biċ-ċittadin u nitilfu mill possibilta ta' miljoni ta' impiegi li huwa dan id-dritt tal-ħaddiema li għam l impiegi Għalla tħassib tagħna tija juwa kif sa nidħlu f'diskussjoni mal istati Uniti biex aħna jkollna test ċar, asir, to the point biex bekk u li ma jinkludi xejn illi ma jmurx kontra tagħna u jina nifhem li protezzjoni tal-investiment m'għandix taqsam ma l-timko u ħani jaqaf b'dan illi anka jekk meta ċed meta e, iddiskutejna mal-Kanada dawn huma tliet prioritajiet importanti rajtuh dan f'tajim. Qatt ma ġrat din il-ħaġa li għandna daqshekk trasparenza u demokrazija f'dan il-ftehim, nispera li ħafna minn dawn l-emendi jkollhom il-sinjal majnas magħhom. Grazzi. Għaw xi ħadd li jixtieq jikkummenta? Il-Kummissjoni tixtieq tikkummenta? Ida hu ben kap ta' l-unità li ma jixtieqx mhux qed juru xew għal kelma Is-sur vanekat, grazzi vaneka. Skużani, peress li jina qed nieħu ta' tal-unità ta' koordinazzjoni fid digitrade nixtieq ringrazzja r-rapporter u xedew rapporters eh, għax tagħhom fil-kompromess biex jassiguraw li daw l-emendi jużu agenda et juru aġenda pożittiva mal-Istati Uniti għal li jkun verument ta' ġid għall konsumaturi Ewropea, għall konsumaturi kollha, għall smis u għal kulħadd. Ovvjament dan huwa għan komuni għalina l-koll, nixtin kommenta bis fuq ħaġa waħda li ta' hawnhekk u li minnu għandhom jħorġu għatta konklużjonijiet jina smajt imsemmi is su intern, is su intern. Probabilment maħniex qed nifmu tajjeb xinu lan ta' TTIP. It-TTIP huwa għaftajim kommerċjali ovvjament għandu aspett ta' kooperazzjoni regolat mhux se joħloq swieq interni kif għandna hawnhekk fl-Unjoni Ewropea b'istituzzjonijiet għandna kostituzzjonijiet komuni, regoli komuni, eċetera. It-TTIP mhux se jipperikola u se jirriskja il-mod kif aħna nirregolaw fl-Ewropa u kif dal-Parlament jaħdem u naħseb li da diġà intqal sewwa mill-wieħed mill wahda mill-Viċi Presidenti hawnhekk. <coughs> tiħid ta' deċiżjonijiet ħa tibqa' fid-dejn il-partijiet tal-ftehim u se jkunu l-arkitettura ħarija li ħat imponi deċiżjonijiet fuq l-Unjoni Ewropea jew fuq l-Istati Uniti fi it TTIP. Dan ifisser ukoll li TTIP ħaj preserva biss il-valuri li huma l-qalbna eh, dwar is-servizzi pubbliċi u għaċar ħafna li mhux se jkun impenji fuq il-saxħa, l-ilma u l-edukazzjoni, ġifiri peress musej se deċizjoni eh, deċiżjoni dwar li krim sejħa reċit klos u f'dak li mhux se l is-servizzi pubbliċi u ħan u ukoll fuq l-standards għolin kemm jista' jkun. Aħna naqsmu wkoll dawk li qed jitolbu biex ikun hemm kapitlu ambizjuż fuq ix-xiri pubbliku din hija xi ħaġa li ħanibqgħu nafsu fuqu. U ħanikomplu nitkellmu fuqha. Jienu smajt ukoll l-ISDS li qed tinstemma nixtieq ngħid li s-sura Malstrom Mada fil-Kumitat Inter se toħroġ numru ta' idejat preliminari dwar kif aħna fil-Kummissjoni naraw il-futur tal-riforma tal-ISDS u l-aħħar punt dwar ħaġa waħda li ntqalet hawnhekk dwar l-impatt possibbli tal-sentenzi tal-ISDS fil-panel tal-arbitrazzjoni tal-ISDS il-Qorti ta' Ġustizzja fl-Ewropa jagħmlu japplikaw il-liġi hawnhekk l-ISDS ma japplikawx il liġi japplikaw biss ir-regoli li hemm imniżdin fil-ftehim ir-regoli dwar investiment, regoli dwar investiment li ma jistgħux jiġu invokati miċ-ċittadini hawnhekk l-Ewropej eh, d-dim il rati eh, tal-ġustizzja għalhekk għandna bżonn din is-sistema ta' arbitrazzjoni, nirrepeti arbitrazzjoni tapplika ir-regola biss li hemm fil ftajima bażi li jkun maħluq u xejn iżjed Għal darbohra nixtieq ingrazzja il-Kumitat għall-approċċ kostruttiv tagħhom u għax-xogħol li sar għal dawn l-elementi ta' kompromess. Suppost għandi poġġi ismi fuq il-lista ta' di speakers, grazzi ħafna ta' xol ta'kom dwar fuq dan, grazzi ta' li poġġej zommejtuħ iffukat nikkonsidraw li jkun rridu nassiguraw li jkun jibqa' serju u importanti li ma jkunx siġra tal-miljet imma li jkun to the point. Dan huwa komitat li lu jaħdem snin biex ineħħi ostakli għal kummerċ biex jgħin l-SMEs eh, għal suq uniku ma rridux noħolqu suq uniku imma aħna din inħarsu biex nejnu li l-negozji żgħar speċjalment billi inneħħu l-ostakli għal kummerċ u l-kummenti li għamiltu intom dwar t tneħħija ta' ostakli non kummerċjali u assolutament importanti għal negozji żgħar u verament huwa punt validu. Li konna affari differenti minna għall-oħra l-Atlantiku mux dejjem huwa ħażin ħafna, għarridu nsibu mezzi fej rridu nimxu flimkien biex inneħħu il-piżijiet, ostakli u naqsu l-amministrazzjoni żejda għal-kumpaniji tagħna meta jippruvaw jesportaw minnaħa għall-oħra tal-Atlantiku. Aħna nafu li dan huwa proċess komplikat u hemm bżonn li ma jfixkelx, ma nħalluħx ifixkel teħid ta' deċiżjonijiet u l-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet u hemm ħafna x'nistgħu nagħmlu biex nagħtu fiduċja pubblika hawnhekk. Nirrepeti għal darbohra dak li kollega tiegħi għadha kif qalet li fakret lin nies dwar kif is-saħħa, l-ambjent u s-sigurtà ta' prodotti mhux se jintefgħu friskju permezz ta' dak se jimridu nassiguraw illi nirrigwatanjaw il-fiduċja pubblika. L-aħħar punt huwa li qed nitolbu għal kapitlu tajjeb dwar ix-xiri pubbliku għax dan li tiġi rinforzat. Allura din hija kompetenza rridu nassiguraw illi aħna niġġieldu għal dan għal din il-parti tal ftehim Tita tixtiq tala ta' miex kommenti fuq xuħut mill-affarijiet li jew tatina xi skadenza, grazzi ċer, nixtieq għadni kif indunek li xi kollegi diġa telqu, allura forsi għandi opportunità biex nispjega l-emendi ta' kompromess waqt il-laqat tagħna. Laqa li sessir illum wara nofsinhar imma li nirrepeti dak li ntqal kemm minnaħa tiegħek kif ukoll minnaħa tal-Viċi Presidenza ta' dal-Kumitat nispera li dan il-messaġġ qawwi dwar il-valur miżjud tal-Kumitat tagħna għan negozjati se jiddawwar fit-test u insibu l-bilanċ kif suppost fit-test illi il-maġġoranza tal-gruppi kunu jistaw jaqblu fuqhom għal nixtieq minn dak li smajt minn diskussjoni illum u nirringrazzja l kulħadd li ħassem fi diskussjoni aħna ħajkonna dawn mixin b'daw l-emendi ta' kompromess fi direzzjoni tajba nkunu nistgħu insibu emendi ta' kompromess del-waqt. Grazzi. Allura għandna l-intenzjoni li nivvutaw fuq ir-rapport dan il-Komitat fl-24 ta' Marzu. Umbat jikompli fis-6 u 7 ta' Mejju. Grazzi. Allura, nadu għal punt li jmiss fuq l-agenda li l-opinjoni ta' Disa Jakonsari dwar soluzzjoni ta' interoperabilità l-amministrazzjonijiet pubbliċi u n-negozju u ċittadini Ewropej. Isa tnej. Għanna il-Kumitat Mexxej hawnhekk li huwa litre dwar l-artiklu 54 grazzi tar rapportakom Sinjora Jakonsari jekk jogħġbok prezentax mm, Sinjora Ċer, grazzi ħafna Jiena kontenta bil-proposta tal-Kommissjoni dwar l-soluzzjoni ta' interoperabilità għal programmi ISA 2 dal-programm u importanti għassu uniku biex jevita ostakli li jem għal stati membri f'dak għandu xesama modernizzata tas settur pubbliku. Jina fokajt l-opinjoni tijaj fuq it-talba ta' kompetenzi u jina nirrispetta l-esklusivita ta' dipes kif tafu dawn il-kompetenzi huma minn bejt tliet komitati ITRE, imko u LIBE. U hawnhekk hemm ċerti kwistjonijiet u amendi għal proposta tiegħi dwar ħaġa importanti li nakkonċentrajt fuq fl-opinjoni tiegħi huwa iċ-ċittadini u l negozji Il-proposta tal kummissjoni fija fit-titlu tagħha negozji u ċittadini. Qed tgħid li qed tieħu approċċ olistiku meta ddaħħal iċ-ċittadini u negozji flimkien u mhux biss amministrazzjonijiet pubbliċi imma iċ-ċittadin tal-proposta ma jirriflettix dan b'mod kif suppost. Allura, jina zitt xi kjarifiki u preċiżjonijiet u da biex nassiguraw ruħna li ċittadini u negozji verament jibbenefikaw mill-lajza tnej. Għal dan jiena daħħalt sensira ta' dispożizzjonijiet illi jimponu fuq il-Kummissjoni biex ta' tikkonsidra situazzjoni speċifika SMEs u dawk mikro u sib soluzzjonijiet li verament jilqaw iħtiġijiet ta' jirrispondu iħtiġijiet tal-SMEs li jidun nikkonsidraw iħtiġijiet ta' ċittadini u aspetti soċjali tal-interoperabilta kulħadd irid ikun jista' jgawdi mill-opportunitajiet ta' teknoloġiji ġodda. Kull tip ta' azzjoni taħt il-programm għanda e t għandha tirrispetta daw il-prinċipji bażiċi ta' servizzi pubbliċi kif imnizla fil-qafas ta' interoperabilta' Ewropew, partikolarment il-prinċipju tal-ċentriċità fuq l-utent, inklużjoni u kapacità ta' aċċess. Id-dispożizzjoni ta' appoċ tekniku għat-ċittadini u negozji hemm bżonn jiġi konsidrat ukoll. Kif ukoll possibilità għal servizzi ta' aċċess f'dak li għandu xaqsam ma' mezzi tradizjonali li għandu xaqsam ma' l-internet dawn huma prinċipi importanti li hemm bżonn jiġu rispettati nisħaq fuq il-ħtieġa għal soluzzjonijiet għal futur kif ukoll biex jiggarantixxu neutralità mhux hekk biss dat-test tal-proposta tal-Kummissjoni ma tantx fih ċarezza dwar biex nifmu bih il-kelma user, utent. Il-terminu għet jintuża f'kuntesti differenti u allura jikkawża konfużjoni u taħwit. Allura jina zirt definizjoni ta' utenti fl-artiklu 2 utent ta' soluzzjoni ta' interoperabilità ifisser amministrazzjonijiet Ewropej, amministrazzjoni fuq livell Ewropew, nazzjonali, reġjonali u lokali. Dan ifisser ukoll il-direct end user li hu ċittadin u negozju. Allura end users li huma bnedmin, ċittadini u negozji Kwistjoni oħra importanti hija eh, bini ta' arfien ta' informazzjoni f'dal programm għalija hemm nuqqas ta' informazzjoni, allura fl-artiklu 3 jiena qed nobbliga lill kummissjoni biex tiżviluppa strateġija ta' komunikazzjoni għal għal tqajjim ta' informazzjoni u għarfien. Dan ikun ta' benefiċċju għal programm għajza Dan għandu fih il-mira speċjalment lill lessem u li ċittadini U dan għandu jisir sam l bidu u għallura etnati għafas ta' s-sicċur, skadenza ta' s-sicċur mitħul misseħ ta' da' kollu. Mux biss, imma fl-implementazzjoni tal-programm ISA fil-konsultazzjoni ġifiri u fil-sinerġiji ma l-imsieħba interessati imma speċjalment iċ-ċittadini u l-SMEs u hija konsidrata ta' importanza kbira. L-SMEs għandhom ikunu involuti fil-parti kbira kemm jista' jkun possibbli ta' proġetti. Waqt li kuntenta bil-proposta tal-Kummissjoni dwar il-monitoraġġ u l-implementazzjoni tal-programm ISA 2 u l-evalwazzjoni tal-programm jiena naħseb li l-Parlament Ewropew bħala kol-leġislatur u koll għandu jidħol fl-implementazzjoni u fil-proċess ta' implementazzjoni u evalwazzjoni. Grazzi ħafna. Thank you. Eva Panova. Thank you, Chair. I would like to... l Panova, grazzi, Presidenta, grazzi tal-proposta tal-proposta u l-emendi na kontenta li qed nara li ħafna mis suġġerimenti li naqsamt magħkom bħala laqat fil-laqatana ta' shadows ġew aċċettati jina kontenta li jien li naqbel ma' ħafna mill-emendi tagħkom. ħafna affarijiet li huma importanti qed jiffukaw fuq il-kompetenzi tagħkom ta' jina kontenta bid dispożizzjonijiet li qed poġġu fuq l-SMEs u dawk micro u l-faċilitazzjoni ta' soluzzjonijiet li jirrispettaw ħtiġijiet tagħhom, speċjalment fl-aspett ta' il-kapaċità ta' użu ta' data tagħhom minn kumpaniji u ċittadini komunikazzjoni tal-benefiċċji tal-programm għaċ-ċittadini jiena wkoll kuntenta il-proposta biex intejbu l-istrateġija ta' komunikazzjoni ta' għajza tnej qed inħoss il-programm mhux qed immaġina li illi jaħseb għal ċerti affajt biex aħna nelbu ċerti ostakli dak li huwa importanti wkoll huwa l-promozzjoni online ta' materjali b'mod iktar faċli f'lingwa li iktar ta' tinftijem iktar anka għal-website tal-programm. Aħna bħala MPs nistgħu nsibu mezzi kif nippromovu dan il programmar f'intervisti u fil-medja soċjali tagħna u fl-laqat ma' ċittadin u votanti. Il-benefiċċji tal-programm jistgħu jkoll jitqassru b'mod strutturat, għanna nħossu li infografiks huma importanti ħafna biex jifaċilita l-proċess u nużu għabhom online. Meta niġu mbagħad għal appoġġ tekniku għal ċittadini u għal negozju billi nużaw soluzzjoni ta' interoperabilità diġa jemmad kbir ta' programmi Ewropej li sviluppaw biex nixprunaw e, dawn l-affajt bħal per eżempju edukazzjoni tul il-ħajja dawn kollha huma ta' benefiċċju għaċ-ċittadin u biex aħna nimxu wkoll kontra l-esklużjoni soċjali bħal migranti, eċetera, e, anzjani, eccetera. bekk kulħadd ikun jista' jipparteċipa b'mod indaqs fi dinja digitali biex nibbenefikaw fuq l-aċċess iktar faċli tal-amministrazzjoni pubblika li qed tiġi offruta minn ajza tnejn. Naħseb peress li li qegħdin ngħixu fir-rivoluzzjoni digitali kemm jista' jkun għandna nkunu żguri li kol nipparteċipaw din tibda bl-edukazzjoni fl-iskejjel. Dwar l-emenda numru 10 insiba xej barra mill-ambitu dwar il-programma jżatnej li ma jistax kun responsabbli għal soluzzjonijiet li jkopru ħtiġijiet soċjali speċifiċi meta niġu għal net neutralità neutralita ta' tal-internet tajjeb l-indirizzawa ma nixtieq li nkunu iżjed konkreti x'inhi d-definizzjoni tagħkom dwar u kif x'tifmu eżatt billi impoġġu net neutraliti f'dal kuntest. Fl-emenda tiegħek numru wieħed dwar setting standards aħna rridu nżommu f'moħħna li għajżat nej mhuwiex organizzazzjoni ta' setting ta' standards imma il-programm u l-programm jista' jiġi eh, kompromess b'mod serju jekk aħna naħsbu hekk. L-ispeċifikazzjonijiet jistgħu wara jistgħu jiġu aċċettati minn di l-organizzazzjoni u titħol u forsi il-rapporter jista' jelabora ftit fuqhom daw. Naħseb dak, dak kollox li kelli ngħid fil fatt Um, thank you very much. I'm the... Grazzi ħafna fuq l-ICR. Ħafna um, xadow rapporter, ringrazzja anka l-relatur għall-approċ ta' din l-opinjoni. Aħna bot fundamentali rridu naf nifokaw fuq il-suq intern u l-konsumaturi u l-protezzjoni dejjem jibqa' fidejn libe Grazzi tal-li ressaqtina dan l-emendi f'dan il-proċess. Sabiex da kulli jaħdem. Nasab din dan huwa l-aħħar skambju ta' opinjonijiet u rridin fokaw fuq numru ta' servizzi. U dejjem ikunu fokati fuq min ħajużom u jkun eh, skomita informazzjoni eh, transkonfinali biex nejnu l-utenti dejjem speċjalment fejn ikun hemm l-aktar bżonn. Niftakar ukoll li meta l-Kummissarju kienet hawnhekk għas-smih, Kummissarju Ansek, għalinna li m'hemm l-ebda raġuni għaliex servizzi pubbliċi jitpoġġew online għaliex eh, fil-verità meta tpoġġhom online l-affarijiet isiru kitu trasparenti u jgħinu jiena naqbel miegħu imma sabiex ikollok il-fiduċja tal-pubbliku tal-konsumatur importanti li ikon ikon fiduċja fis-sistemi wkoll. Aparti minn hekk ma rridux introduċu l-interoperabilità sempliċement biex ikollna s-sistemi li jaħdmu b'dan il-mod. Idu noqogħdu attenti li ma nwaqfux it-teknoloġija l-antika billi ngħidlu li kulħadd jrid ikollna sistema u tittaħdem b'dan il-mod eżatt għaliex inkella inkunu interoperabbli imma forsi twaqqaf xi teknoloġija ma nafx din tkun xi ħaġa meħtieġa fl-interess tal-konsumaturi wkoll. Għalhekk iridu noqogħdu attenti għal liema websites li ma servizzi jridu jkunu interoperabbli u eh, niddeċidu eh, li ma l-aktar importanti. Issa, nixtieq inkompli fuq eh, għalet Eva Panova fuq il-neutralità tal-internet, irridu noqogħdu attenti fuq id-definizzjoni. Il-Kunsill Ewropew qegħdin iħarsu l din in neutralizzata tal-internet qed għandu l-utenti differenti, per eżempju, ċertu aspetti tal-internet ikollhom tipi differenti ta' utenti. Milli per eżempju l-individwi li jużaw servizzi broadband u eh, hekk qed aktar lejn il-ġejjieni aktar minn dak li qed jiġi adottat bħalissa fl-Istati Uniti. Ġifier din noqdu attenti fi definizzjoni ta' neutralità tal-internet u huma nwaqfu xorti teknoloġija antika. Emenda 41 mir-relatur qed nħarsu lejn l-evalwazzjoni għal il-programm ISO 2 ikun hemm benefiċċji li soluzzjonijiet intu ta' interoperabilità ħatejn għall ħtiġijiet tal-utenti. U jina nistandit ukoll illi għanna nħarsu koll lejn kif ħannaqsu l-ispejjeż dan il-qasam. Mela dawk kienu il-punti tiegħi. Issa għanna il-kellim għal-liberali, grazzi ħafna. Sur Ġuaka, Niringrazzjakom ħafna kollegi għax-xogħol siwi li għamiltu fuq dan ir-rapport. Naħseb ħafna hemm ħafna valur miżjud Importanti ħafna li l-Istati membri jtejbu l-aċċess għas servizzi fuq l-internet jekk irridu rinġaw il-servizz digitali irridu nkomplu għal irridu nħarsu l-valur miżju transkonfinali aktar negozji qegħdin joperaw eh, b'mod transkonfinali u għalhekk irid kunem hemm interazzjoni ehm, elettronika bejn l-amministrazzjoni tal-Ewropa. Ehm, L-Estonja hija eżempju tajjeb għal din interazzjoni elettronika. Sfortunatament, ċertu proċeduri elettroniċi fl-istati membri oħra għadhom komplikati, ma ħafna eh, problemi, ostakli. Dawn iwaqfu l-negozji mill jużaw servizzi pubbliċi b'mod effiċjenti. F'rapport abbozzat jiena nappoġġa l-emendi illi qegħdin jenfasizzaw li nużaw ehm, soluzzjonijiet fil-ġejjini. Jiena nkompli wkoll ngħid illi l-assistenza teknika tittinata l-ċittadini u l-negozji meta qed jużaw dan is-soluzzjonijiet ta' interoperabilità. Importanti li konna wkoll strateġija ta' komunikazzjoni illi qed ħares lejn l-informazzjoni u anka kun hemm aktar kuxjenza biex nibdew nużaw l-lajsa u anka l-benefiċċji kollha tagħha. Nasib jekk nużaw numru ta', ta dispożizzjonijiet nejnu sabiex nħarsu l-lejn l-situazzjoni speċifika anka ta' l-SMEs. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Ma naħsibx li hawn xadaw eh, rapporter ieħor għal eh, grupp Gwe għanna kellim oħra eh, minnaħa tal-ħodar ma naħsibx li hemm xi ħadd mill-FTT lanqas Hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem mela Sinjura Kallas. Grazzi. Jina għandi xi kommenti żgħar żgħar oħra. E, eh, ma dan fil-programm l flitre. Jina nilqa referenzi tar-rapporter fejn li nqajmu l-kuxjenza. U importanti wkoll li dan kollu jibda jintuża mill-ċittadini bħala soluzzjonijiet elettroniċi Nasab ikonem emżon ikonem impen mill-istati membri biex ikon implementazzjoni malar kemm jista' jkun din is-soċjetà elettronika fl-Ewropa. Nkunu ċerti wkoll li l-amministrazzjoni pubblika eh, tkompli tejn sabiex jibdew intużaw daw servizzi elettroniċi. Inħarsu kollha il-prinċipju tal-data relevanti u hemm il-prinċipji elettroniċi li huma hekk minnhom biex ikun hemm l-implementazzjoni ta' dal-programm. Dan il-prinċipju huwa relevanti ħafna għal ċittadini huma jridu jagħtu l-informazzjoni lill amministrazzjoni pubblika darba biss u inaqqas il-pis amministrattiv għal negozju wkoll. Naħseb illi jridu navalwaw ukoll jekk hemmx bżonn li nwessaw l-ambitu tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għal sistemi tal-ICT. ILISA juri sajla tintuża għal sistema Schengen, servizzi tal-IT, u anka forsi nistgħu nużaw ukoll għal oqsma oħra. Dan kollu nirringrazzja darbohra lir relatura xor xogħol kollu li għamlet grazzi. Grazzi ħafna. Hawn xaħti ħor li jixtieq jitkellem. Naddi il-kelma l-Kommissjoni. Margarita Abacassis li tuħseb il-programmi li jisa. Grazzi ħafna. Xtaqt nerġa' nitkellem fuq ċertu punti li tqajmu mill-MPs. Tkellimna fuq numru ta' okkażjonijiet fuq il-bżonn tal-komunikazzjoni u li nqajmu l kosċenza u ovvjament nafu l-budget tal-programm mhuwiex kbir ħafna biex ikon anka xi kampanji għal ċittadini u għan negozji. Madan kollu aħna rajna l-iżvilupp ta' ċertu għodda li sa jerġgħu jiġu użati mill-amministrazzjonijiet pubbliċi fil-komunikazzjonijiet tagħhom ma' ċittadini u negozji. Dawn l-għoda jistgħu jkunu ġeneriċi u eh, jgħinu fil-pjattaforma għal pubbliku jistgħu jkunu ukoll speċifiċi marbuta ma' ċertu azzjonijiet partikolari u domains partikolari ta' interess pubbliku. Apparti minnek, meta nħarsu l-involviment ta' l-FMEs hemm numru ta' ta' fejn huma jiġu konċernati u jistgħu jibbenefikaw u jistgħu jkunu aktar involuti wkoll fil-interoperabilità tal-amministrazzjonijiet pubbliċi. L-ewwel ħaġa hija ovvjament li l-programm jissir eh, bil-xiri pubbliku għalhekk l-intrapriża tkun ħilsa li tapplika għal dan it-tip ta' xiri. It-tieni huwa li eh, ċertu osma partikolari fejn qed jiżviluppaw fl-interoperabilità. Nista' nsemmi pereżempju għabbażi ta' reġistru li huwa importanti ħafna għal dawn il-prinċipi li jkunu digitali minnhom infisom. Dawn il-prinċipi wkoll jiġu żviluppati għal prassi tal-komunità u dawn il-prassi huma marbuta wkoll mal-pjattaforma u huma miftuħa l kulħadd sabiex kulħadd jipparteċipa. U forsi anke nidu eh, Inħarsu wkoll lejn il-parteċipazzjoni ta' dawn il-komunitajiet għall-SMEs, apparti mill-akademika, mill-amministrazzjoni pubbliċi u entitajiet oħra. It-tielet punt ta' kif ninvolvu l-SMEs li fil-fatt diġa qed naħdmu fuqha u ġa daħanja fil programm tal-ISA 2 u mal konsultazzjonijiet pubbliċi jiġifieri bħalma kien il-każ għall qafas ta' interoperabilità Ewropew u ċertu speċifikazzjonijiet li ġew żviluppati taħt il-kontrat attwali bħal semantika per eżempju. Dawn, dawn il-punti partikolari, dawn il dan il-faqas huma lesti għal konsultazzjoni pubblika kulħadd jista' jagħti l impost tiegħu u jista' jgħin sabiex itejjeb eh, dan il-qafas. Punt ieħor li xtaqt eh, nitkellem fuq mill-interventi li smajt, xtaqt nitkellem fuq il-future eh, proof. Meta mill kriterji u eh, kondizjonijiet biex nsibu soluzzjonijiet li jibqgħu jaħdmu fil-ġejjini huma li jkollna li jkollna interoperabilità. Dan il-mod aħna jkollna l-applikazzjonijiet li jaħdmu b'mod indipendenti f'amministrazzjonijiet differenti, jekk tiggarantixxi l-interoperabilità, tkun tista' tiggarantixxi wkoll li jista' li kull parti tista' t-izviluppa waħedha mingħajr ma tkisser u twaqqaf teknoloġiji tradizzjonali. U li ma titwaqqax mill evolvi minħabba li jkun hemm xi ostakli fl-amministrazzjoni. Għalhekk naħseb Dan huwa aspett importanti ħafna u li komplu ninforzaw fil-edukazzjoni fil tal-programm. biex bekk ikonna soluzzjonijiet li jibqaw jadmu anka fil-ġejjini. Minna ħati għaj naħseb da kollox għal-issa, da kunu l-punti relevanti li xtaqt għajem. Grazzi ħafna. Nirringrazzjak relatur tixtieq titkellem. Iva, fil-qosor ħafna jiena xtaqt nirringrazzjakom għal dawn il-proposti konstruttivi u tajbin fanka fuq l-emenda numru wieħed forsi nistgħu niċċaraw ftit m'hemmx bżonn fil-standard Europe, standard Ewropej, ma nżommu l-interoperabilità jekk ikun hemm bżonn fil-ġejjieni. Fil il-programm t 2 irid ikun eh, flessibli kemm jista' jkun għaliex teknoloġija f'dan il-qasam qed qiegħda tiżviluppa brata tant maġla. U għalhekk importanti li jkollna il-flessibilità. Bekk aħna nkunu eh, nistgħu naħsbu aktar fil-ġejjieni u nkomplu naħsnu nifqu fuq din dan biġu ta' future proof ukoll jibqa' jaħdem fil-ġejjieni. Nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni tagħkom, nirringrazzja li xadew rapporters ukoll, issa l-iskadenza biex daħlu l-emendi tagħkom se tkun sal-31 ta' Marzu. Nirringrazzjakom għal darbohra. So the deadline for amendments is... Tajjeb, il-data ta' skalenza l-emendi għaw fil-31 ta' marzu, nir-ingressak għal darboħra, un-bat nerġaw nikkonsidraw dawn l-emendi fil-7 ta' Mejju. Jista' jkollha tkun qed tippressja il-kollega tiegħi għax nagħżaf kolli xnamel. Senior Styler ukoll qalet li jista' tkun ħatkun ħajkolla xtamil fis-seba' ta' Miju. Grazzi ħafna kollegi għax-xogħol kollu ta' Finalize ma. Naddu issa għall-aħħar punt li għandna fuq l-aġenda dal-għodu. Nixtieq nara jekk il-shadow tal-SND jista' xinaqat magħna wkoll. Darbohra qed nbiddu ftit l-irwol hawnhekk. Nirringrazzjakom ħafna tal-li hawnhekk. Għanna delegazzjoni mill-membri parlamentari Awstrijaki. Nilqakom fostna. Din hija ġimgħa naqas tembas tal-Parlament hawnhekk għax is-soltu ikollna ġimgħa sieħa għall-kumitati imma din il-ġimgħa għanna eh, dar jumejn biss ta' kumitati u għanna anka il-Green Week fejn ħafna membri ta' delegazzjonijiet qegħdin eh, f'ħafna eh, pajjiżi tal-Ewropa jew l-lin minna. Għalek naħseb hemm ħafna membri li qegħdin hawnhekk minn flok ħaddieħor. Ġifiri, qed taraw l-MPs jaħdmu palatin tim wieħed fl-aħjar <laughs> mod. Xtaqt nispjegalkom ftit kif qed taħdem bħalissa. Mela, tajjeb, nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda għanna l-opinjoni tal-impatt tal-iżviluppi fis-swieq Ewropej tad difiża fuq il-kapaċitajiet ta' sigurtà u difiża fl-Ewropa. Il-relatur huwa eh, Ildiko Galpels James Sede, il-Komitat tad difiża u għanna anka l-Ana Gomez li relatur ukoll għan regola numru 5 l involviment tagħha u nixtieq fakar lil lil membri illi jekk ma jista' żbal eh, aħna bħala komitat tal-affarijiet interni għenna ħafna għad direttiva ta' difiża u eh, ħajkun hemm reviżjoni anka fil-xhur li ġejjin għalhekk importanti niftakru li dinja l-kompetenza tagħna il-kwistjoni tal-xiri pubbliku. Naħseb kien ta' pjaċiru kolla li naħdmu mal-Kumitat Sede u għenu mexxew ir-rapport mingħajr ebda problemi għalhekk nittamaw li nżommu l-istess kompetenzi tagħna meta nħiġu fir-rapport leġislattiv ukoll. Mela, issa ngħaddu għal Sinjura Galpez biex tippreżentana l-opinjoni. Grazzi ħafna, President. Fil-fatt, eh, u importanti ħafna illi niddiskutu il-fond tekniku dan huwa din hija dinja proċedura tal-Komitat Assoċjat għalhekk innegozjajt il-din kwistjoni ma' Sinjura Anna Gomez fuq il-kompetenzi tal-Komitat tal-Komitati differenti. Komitat u tagħna huwa responsabbli tax-xiri pubbliku u anka l-fermentazzjoni tal-pubbliku għalhekk aħna għandna għanna rwol importanti anka fl-abbot nixtieq introduċilkom issa. Eh, Ġejm inizjattiva ta' stess, rapport li bazat fuq il-direttiva tal-2009 li ehm, ġiċa sposta ġifiri għana għafas regolatorju għad-difiza, għal-suq ta' difiza Ewropew. Jiġifiri il-regoli ta' suq intern jistaw jistaw jiġu implementati biex ikollna kompetizzjoni ġusta. Id-difiża huwa suq speċifiku ħafna u jkompli jkunek u fermentazzjoni nazzjonali ta' meda twila ta' żmien l-inizjattivi tal-Kummissjoni kienu dispożizzjonijiet biex implementaw id-direttiva. U biex ikun hemm segwitu wkoll tal-anijiet. Importanti anka fi żmien fejn qed innaqsu mill-budget irid ikollna ċertu riżorsi u jridu jiġu użati b'mod effiċjenti. Eh, anke anka l-aggregazzjoni ta' domanda kif eh, proponejt fil rabbozz tiegħi dan dinja dan huwa metodu tajjeb ħafna u effiċjenti. Id-direttiva wkoll qiegħda tinkludi ċertu dispożizzjonijiet marbuta mal-aġenziji eh, governattivi eh, sabiex jgħinu lill-istati membri ħalli kollom programmi ta' xiri konġunti. Nixtieq ta' t-zokoll, l-istati membri jridu jagħmlu kollox fis-seta tagħhom sabiex japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet u l-miżuri u anka biex eh, nużaw l-ekonomija ta' skala bl-aħjar mod possibbli u eh, nużaw il-benefiċċji kollha tal-kooperazzjoni f'dan il-qasam ta' l-Unjoni Ewropea. Importanti najdu kol illi ċertu kontratti partikolari ma jgħawx taħt l-ambitu ta' direttiva. Dan m'għandhomx xieġu applikati fil- fi tal-kontrat huwa relevanti mal-programmi tal-kooperazzjoni li jridu jipromuovu l-effiċenza. ċertu esklużjonijiet u anka l-xiri bilaterali jew xiri marbuta mal-obligi internazzjonali u ma' skrużjonijiet eh, leġittimi. Imma dan kol jista' jkun ta' teddida biex ikonna situazzjoni ugwali fil-suq għalhekk ċertu esklużjonijiet jridu jkunu interpretati b'mod eh, stret ħafna u ma jwaqqax ċertu dispożizzjonijiet ta' direttiva. Sabiex inkomplu nippromovu niżviluppaw is-suq intern għad-difiża u anka biex ikona situazzjoni għali għal kull għal fornituri kollha fl-Ewropa, irridu niżviluppaw eh, prassi ġusti u anka inwaqfu mill-ostakli ta' li għansibu fis-swieq. ċertu rekwiziti jista' jkunu eh, dispożizzjonijiet diskriminatorji u aħna kontra li jmorru kontra id-direttiva u ma jgħinux il-suq. Importanti ħafna wkoll il konsil poġi din il-kwistjoni fuq l-aġenda jkun parti mill-aġenda tas-summit ukoll. Bekk ikun hemm opportunità tajba sabiex ikun hemm l-innovazzjoni tal-pakketti ehm, biex naplikaw manka għal xiri pubbliku. Nixtieq n nenfasizza illi regoli kontra eh, regoli kontra ehm, prassi li mhumiex trasparenti ehm, jintużaw u jkun hemm ċertu miżuri ta' kontroll. L-għajnuna statali u kol siġi kontrollata biex dejjem ikun hemm sitwazzjoni ġusta. Ix-xiri u nefqa pubblika titissir aktar effiċjenti u effettiva dawn il-miżuri. Mod ġenerali naħseb l-għanewlini u għalli konna għafas legali li tista' toqgħod fuq u jtiġi adottat fl stati membri Umbat li kunem anka politika ta' industrija fl-Unjoni Ewropea u naħseb il-futur ta' dan kollu qed jiddependi fuq din l-idea. Jiena qed nħaj għet nistenna l-abbozz u anka nistenna l-opinjonijiet ta' shadow rapporters u eh, l-idejat tal-kollegi u anka l-mistoqsijiet tagħhom. Grazzi. Um, so, Olga Shenlova is standing in. Flokis sur Gutierrez Olga Senlova. Grazzi ħafna, Signora President. Niskuza ruħi għal-nom tal-Sur eh, Gutierrez, li għaxħadaw rapporter li ma setax ikun maħna illum. lum għandi xie kummenti li tani ju se L-impatt tal-kriżi ekonomika qiegħed qed inaqqas il-budget sad-difiża f'ħafna pajjiżi u mhux qed e, ħalli il-pakket tad-difiża jagħti l-frott tiegħu budgets nazzjonali għandhom jevitaw il-duplikazzjoni u inqas kompetittività aħna rridu nistidnu li l-istati membri jużaw odot inklużi fil-direttiva tal-2009 u jużaw il-purchasing centers fil-rigward tal-katina tal-provista rridu nizguraw li l-SMEs jifmu aħjar il-katina tal-provista u jkollhom aċċess għal kontratti għad difiża pubblika u sigurtà u fuq iċ-ċertifikazzjoni kumpaniji żgħar għandhom ikollhom aċċess għall informazzjoni jkunu jafu il hemm bżonn ta' ċertifikazzjoni il jek li huwa essenzjali illi s-suq tagħna għad-difiża eh, jaħdem kif imiss sabiex ikunu nistaw nofru kapacitajiet meħtieġa għas-sigurta eh, komuni bħala tnaqqis fil-budget tad difiża l-industrija tad difiża fl-Ewropa għandha ftit li xejn kontratti ġodda u fl-aħħar imma mhux l-inqas l-investiment fir-riċerka u fl-iżvilupp għandu jkun priorità grazzi. Dan, you standing in for David. Thank you, Dan Dalton. Sir Dan Dalton, grazie, Signora President. Iva, l-problema l-enija hija li l-Istati membri mux edin jofqu bizzejiet fil-difiza li mux tajba għad-difiza tagħna stess u laqqas mi tajba għall-industrija tad-difiza. Imma fuq l-opinjoni speċifika importanti li nisqu fuq l-importanza tal-implementazzjoni xirqa tal-qafas għal difiza kif għamel il-rapporter jina għandi ftit eh, punti li qed taħasbuni u eh, fil-paragrafu 5 il-grupp tagħna ma jaqbilx il-phase out eh, permezz tal-offset hemm ċerti stati membri li verament ma jixtiequx dan fil-paragrafu 8 fejn edin nilqaw il-roadmap tal-Kommissjoni tal-2014 u titlob li l-Kommissjoni tieħu miżuri addizzjonali kif meħtieġ. Għana mħazbin dwar dan, l ewwel eżattament xi fisser dan dawn il-miżuri addizzjonali x'inhuma. Din hija kompetenza nazzjonali illi twassanni għal punt li mis il-paragrafu 10 fejn hemm e, talba l kommissjoni biex tippubblika green paper fuq il-kontroll tal-assi. Aħna bħala grupp tal-ICR ma naqblux ma din it-talba ħna mħasbin li l-Kummissjoni mbagħad tibda eh, tfittex li tingħata iktar kontroll fuq l-assi tas sigurtà u tad difiża tal-Istati membri u dana minħabba l-fatt li fir-roadmap tal-Kummissjoni eh, eh, jenat moċar li l-Komissjoni kontra approċ nazjonali li jridu approċ Ewropew u li hemm bżonn ukoll li jkun hemm ċertu autonomija Ewropea fid-difiża u s-sigurtà. Issa da fid-dawl ukoll tal-kommenti li għamel sur Juncker fejn talab li konna armata tal-Unjoni Ewropea, aħna ma rridux illi ikunem armata Ewropea, difiża hija kompetenza nazzjonali u aħna uh, se niġġieldu sal-aħħar għatra dem jekk hemm bżonn kontra l-idea li ikonna armata Ewropea. Aħna rridu li l-istati membri ikunu liberi illi jaġixxu b'mod ħieles u jiddeċidu kif jixtiequ huma, però aħna xorta waħda illi lesti li nikkooperaw magħkom mod proattiv. Grazzi. Surdita Xanzuva l-Onorevoli Xaranzova. Iva, grazzi, grazzi li rapporter għal din l-opinjoni, il-ton ġenerali tijaw huwa tajjeb, imma naħseb li rridu noqogħdu ftit aktar attenti fuq din il-kwestjoni. Iva, jiena b'mod ġenerali naqbel mar-rapporter illi rridu nippruvaw noħolqu suq waħdini fil-qasam tad-difiża biex ikonna eh, industrija tad difiża li tkun kompetenti viabli u effiċjenti fl-istess ħin aħna rridu nifmu illi il-xiri għad difiża għandu l-speċifiċitajiet tiegħu marbutin ma' tħassib ta' difiża u sigurtà fuq livell nazzjonali. Il-roadmap tal-2014 tal-Kommissjoni tajt mod ċar u it-tenni il- il-kommenti ta' qabel fuq il-politika komuni għad difiża u sigurtà eh, ħafna klim favur li kunem suq wieħed Ewropew. U għana nappoġġaw il-ħolqin ta' suq wahdini ta' dan it-tip, imma aħna rridu nirrispettaw il-sovranità tal-istati membri fil-qafas tad-difiża fejn kull stat membru jrid iżomm l-indipendenza tal-forzi armati tiegħu jina se jkolli naħseb iktar dwar il-paragrafu 11 tal-rapporter, jina dejjem mati li l-implementazzjoni tal-liġijiet li diġa jeżistu għawa iktar importanti mill-fassil tal-liġijiet ġodda. Madana kollu nistan immaġina li kunem ħafna eh, proposti għal revizjoni tal-leġizlazzjoni attwali biex in isu sensitivitajiet tas settur tad difiża minn banda u sabiex noħol u kondizjonijiet indaqs minn naħa l-oħra. Jiena kieku nippreferi illi il rapporti ta' implementazzjoni narom qabel ma nitolbu illi kunem leġislazzjoni ġdida biex nizguraw illi eh, nuqqasijiet li ġew identifikati eh, jiġu indirizzati fuq l-offsets Jiena ma naqbilx ma' rapporter għalix l-eżempju mux biss ta' Repubblika Ċeka eh, juru illi l-offsets enu l-industri nazzjonali tad difiża biex jiżviluppaw flimkien ma' appoġġ qawwi għall-iżvilupp ta' ċerti reġuni illi ma kinux qegħdin joffru prestazzjoni ottimali. Hemm impatti detriment eh, negattivi fuq il-kapaċitajiet industrijali tal-Istati membri għaliex m'hemmx sussidju adegwat eh, mux sussidju, niskuza ruħi, memx sostitut adekwat għalhekk jiena naqbel mal-proposta tar-rapporter dwar il-promozzjoni tal-subcontracting u appoċ li nata l-SMEs anki aċċess saħjar għassu tad-difiża. U eh, issa jena għal darbohra nerġa nirringrazzja l-rapporter għall-opinjoni taħħa. Grazzi. Għandi uh, Shadow, rapporter għal grupp tal ħodors l-Onorevoli Soltes. Mela, ftit eh, ħsibijiet minna ħati għaj tajt il-President, grazzi ħafna għal-mod kif inti riflettejt dwar eh, kif aħna nistaw nsaħħu dan issu internu modi eh, kif aħna nistaw nejnu l-xiri pubbliku fil-qasam tal-difiża, dan jista' jkun tajjeb għal minna ħalla sittaxxa, għall-esportazzjoni, għall Imma mbagħad mill-banda l-oħra nerġan tenni dak li qalu kollegi oħrajn is-sensitivitajiet f'dan is-settur fejn hemm kwistjonijiet ta' difiża nazzjonali, difiża u kompetenzi tal-istati membri għallek dak li inti għat fuq il-punt numru 4 irridu noqodu attenti illi ma noħolqux limiti artificiali fuq l-esklużjonijiet. L-esklużjonijiet ħafna drabi eh, ikunu hemmhekk għal raġuni valida. Irridu jkunu ġustifikati iva imma jena marriċ illi nati xi suġġeriment li b'xi mod jew ieħor jillimitom Jiena nifhem eżattament dak li għadha kif qalet is-Sinjura Xaranzova fejn talbet l kummissjoni biex takkompanja r-rapporti ta' implementazzjoni bi proposti leġislattivi. Jiena naħseb illi jekk ikun xira għandu jkollna proposta leġislattiva għadna kif votajna fuq il-rapport eh, fuq ir-regolamentazzjoni aħjar għat-neħija tal-burokrazija u jiena naħseb illi anki f'oqsma ta' leġislazzjoni ta' dan it-tip irridu nagħmlu kull sforz biex neħirsu mill-burokrazija żejda waqt eżerċizzju ta' rifit. Imma mbagħad dak li qalu l-liberali eh, naqbel miegħu koll irridu naraw ir-rapport ta' implementazzjoni qabel ma namlu xi suġġeriment dwar id-direzzjoni li nixtiequ illi taqbaċi liġi ġdida. Il-Kummissjoni tixtieq tikkummenta, il-Kummissjoni mhix qed hawnhekk. Mela għal darbohra nirrepeti dak li għat fil-bidu, jekk aħna nżommu l-kompetenzi tagħna irridu nuru sensittività l komitat għad difiża hawnhekk u eh, nirrikonoxxu l-fatt ta' eh, xiri pubbliku fil-qasam tad difiża huma kwistjonijiet sensittivi ferm u għalhekk hemm l-eżenzjonijiet u l-esklużjonijiet għal kwistjonijiet nazzjonali. Signora Galpels, tixtieq xi ħaġa? Iva, grazzi, Signora President. Jena l ewwel net irrit nirringrazzjakom il-koll għal-kommenti ta'kom, għal-suġġerimenti ta'kom. Kifat fil-bidu, il-kompetenza tagħna hija limitata ħafna. Ma tantx għandna fejn nimmanuvraw, imma huwa importanti illi xorta waħda nieħdu u naħtfu l-opportunitajiet illi għandna f'termini tas-suq waħdini Jiena nifem u naqbel mal-Shadow Rapporteurs li dan huwa settur speċifiku ħafna u settur sensittiv ħafna. Ma naħsibx illi għaw xi shadow rapporters li jemnu li sovranità u hija aktar importanti milli nemmen dan jiena stess. Jiena naqbel ma li l-idejat u marriċ illi immur li lin minn dawn il-limiti. Jiena nirringrazzja l-Shadow Rapporter ta' Soċjalisti għal l-ideja illi għasammana eh, fuq li nirridu nifissaw il-prioritajiet tagħna u ninvolvu il-kumpaniji żgħar u medji. Dan ukoll huwa inkluż fl-abbozz tiegħi. Issa fuq il- phasing out tal-esklużjonijiet, jiena nista' nifhem illi forsi e, nistaw nirrevedu il-punt numru 8 għaliex hemm eh, fuq il-Green Paper jiena fil-punt taxra għat illi forsi wasal il-waqt illi il-Kommissjoni toħroġ b'din il-Green Paper. Naħseb illi uh, wasal il-waqt għalla volja jiena naqbel 100% illi sovranità tal-Istati membri għandha tiġi irrispettata imma għanna naħtfu din l-opportunità li qiegħda toffri ruħa lilna fuq il-rapport dwar l-implementazzjoni u proposti leġislattivi relatati, hija biss indikazzjoni għal futur. Jekk ikun hemm rapporti dwar l-implementazzjoni, irridu nifmu x'inhuma il-fażijiet li jmiss jew li jistgħu ikunu l-fażijiet potenzjali li jmiss. Grazzi ħafna għada se jkonna laqa ta' Shadow Rapporters fejn mbagħad ikonna l-opportunità illi nkomplu niddiskutu u mbagħad nibdew infaslu il-kompromessi. Grazzi. Okay, so the Tajjeb, grazzi mela l-iskadenza l-emendi 31 ta' Marzu u dawn neżaminawhom fil-20 ta' April. Umbat naddottaw dawn l-emendi fil-Komitat fit-23 ta' April. Grazzi ħafna. Mela, il-laqa ta' dalodu timtem għawnek nerġaw nil-taqaw fit-tlieta meta se jkonna skambju ta' idejat mal-Kummissarju Jurova Lija eh, li il-Kummissarju għal portafoll li inkludi koll il-konsumaturi li klattajba. tajba.